fejn għanna it-wassieħ tal- tal-ewwel kapitlu ta' regolament Brussel 2A għal sħubijiet reġistrati. Nati mill-ewwel il-mikrofonu lill-Onorevoli Gerbhardt Evelyn. Din hija mistoqsija orali imbagħad eh, L-ewwel nibdew bl-Onorevoli Garb imbagħad bat il-Kummissjoni. Grazzi tassew, Sur President, fit-18 ta' Jannar din is-sena kellna ħadna anzi deċiżjoni tajba ħafna fuq bażi tajba ħafna wkoll fuq ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet tal-qorti fil-liġi tal-familja u responsabilità tal-ġenituri madwar l-Ewropa. Nħu gost ħafna li ħadna din id-deċiżjoni u ħafna mill affarijiet li ressaqna ġew adottati. Iva, dan huwa qatt legali tajjeb ħafna ser jittieħdu deċiżjonijiet iktar malajr u dan huwa importanti ferm, speċjalment meta qed nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' kustodja ta' tfal. Iżda hemm din id-diskrepanza għaliex din il-liġi tapplika biss għal kopji miż-żewġin u ma tapplikax għasħobijiet reġistrati, din hija xi ħaġa inaċċettabbli, Kummissarju. Hija xi ħaġa inaċċettabbli għax għandna ħafna koppji li huma fi sħobija reġistrata u dan l-ammont se jkompli dejjem jikber. Dawn eh, hemm ħafna iktar persuni issa li qegħdin jażlu dan is-stil ta' ħajja. Is-sħobijiet bejn il-koppji qed jinbidlu u l-Kummissjoni Ewropea qed tinjora dan l-iżvilupp fis-soċjetà insibuha diffiċli nifmuwa din il-ħaġa. Din hija rikast u għalhekk għall-ċittadini tagħna jekk forsi ma jifmux tfisser il-Parlament Ewropew jista' biss ibiddel affarijiet li jkunu ġew emendati mill-Kummissjoni, jiġifieri manna lebda possibilità li nemendaw l-kamp ta' applikazzjoni bħala Parlament Ewropew. Il-kam ta' applikazzjoni tal-ewwel kapitlu tar-regolament irridu li jiġi estis biex jinklużi is-ħobijiet reġistrati. Naħseb li dan huwa eh, din hija perspettiva antika, tradizzjonali, ħarsu lejn l-istatistika, ħarsu lejn l-istatistika li nġabret mill-Kummissjoni Ewropea stess, fejn qed naraw ħafna iktar nies li qegħdin jidħlu f'dawn is-ħobijiet reġistrati dawn il-persuni li għażlu sħobija reġistrata għalfejn m'għandhomx igawdu l-istess drittijiet, għalfejn m'għandhomx m'għandux ikollhom l-istess aċċess għal-liġi u għall-ġustizzja bħal kopji miż-żewġa. Għandna kopji fil- 19 il-stat membru li għandhom dawn it-twa situazzjonijiet. Għalfejn qed jiġu esklużi dawn il-persuni minn mhux qed jingħataw dan id-dritt U għalhekk qed insaqsi lill-Kummissjoni għalfejn ma nkludejtux is-sħubijiet reġistrati fil-proposta tagħkom fi Brussel 2A. Il-Kummissjoni ma tħossx li hemm bżonn li terregola l-kwistjoni fir-rigward ta' sħubijiet reġistrati il-Kummissjoni Ewropea bl-eskużjoni ta' dawn is-ħobijiet reġistrati ma tħoss li din hija diskriminazzjoni, jien ngħidilkom iva, din hija diskriminazzjoni. Intom suppost salvagwardjaw it-Trattat tal-Unjoni Ewropea. In-nuqqas ta' diskriminazzjoni ovvjament huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali li niddiskutu kemm il-darba. Il-Kummissjoni lesta li tpatti għal din għal dan l-izbal din dan din hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu lkom hawnhekk tliftu opportunità. U jiena nixtieq inkun naf x'jaħsbu il-kollegi tiegħi min-naħa tal-lemin ta' dan il-Parlament kif jaħsbuha fuq eh, dan il-pont għax dawn għamlu għamlu minn kollox biex din il-mistoqsija li ma titressax Xtajdu l intom li dawn il-persuni li għedin fi sħobija reġistrata, għalfejn dawn mandomx mandomx ikollam l-istess drittijiet? Fil-qasam ta' digitalizzazzjoni naraw li inti progressiv, eh, miftuħ għad-dinja li dinja tadatta ruħa għal-dinja l-ġdida, imma il-kommissjoni għalek kif ħatwieġeb għal din il-mistoqsija? Għax dak li qed naraw hawnhekk mhux biss eh, antikwat imma huwa wkoll diskriminatorju. Grazzi tassew indur issa lejn il-Kummissarju Ansib sabiex jintervjeni. Jekk joġbu. Grazzi tassew, President. Onorevoli membri, nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew talli għajjem din il-kwistjoni ta' sħobijiet reġistrati fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni fuq il-recast tal-Regolament Brussell 2A. Din il-proposta tiffaċilita r-riżoluzzjoni ta' kwistjonijiet transkonfinali legali fil-liġi tal-familja biex tingħata protezzjoni lit tfal Il-proposta tagħna tiffoka fuq il-diskrepanzi li għandhom xaqsmu ma' responsabilta tal-ġenituri. Il-Parlament wara dawn il-punti wkoll fil-passat Issa hemm bżonn li nieħdu azzjoni urġenti. Kif semma il-Parlament aħna ma suġġerejniex bidliet għal dawn id-dispożizzjonijiet fir rigward ta' kwistjonijiet matrimonjali fejn ukoll indirizzajna il-possibilità li l-koppji imorru l-qorti biex jiddivorzaw jew jisseparaw u li nestendu l kam ta' applikazzjoni għal koppji tal-istess jew eh, sħobijiet reġistrati. Ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika imnedija mill-Kummissjoni ma tawx biżejjed evidenza li tiġġustifika li nagħmlu dawn il-bidliet urġenti fil-qasam tal-kwistjonijiet matrimonjali. L-evalwazzjoni tagħna kienet illi mhuwiex il-waqt għadu mhuwiex il-waqt li nibdlu dawn ir-regoli. L-għan prinċipali tar-revizjoni tar-regolament Brussel 2A huwa li jkun hemm titjib għal tfal li jkunu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Dan irrit jiġi indirizzat b'urġenza. Jiena kontent illi l-Parlament u l-Kommissjoni għandhom għan komuni f'każijiet transkonfinali fejn aħna rridu nevitaw illi it-tfal jispiċċaw ostaġġi ta' tilwim legali li ma jispiċċaqat. Irridu wkoll niffaċilitaw il-proċedimenti legali transkonfinali għal familji permezz ta' tnaqqis tal-spejjes u biex innaqsu żmien ta' dawn il-proċeduri. Importanti ħafna għaliex il-Parlament u l-Kommissjoni jridu joffru l-istess livell ta' protezzjoni li tfal kollha. Jiena nixtieq nisħaq illi fil-proposta tagħna aħna zgurajna illi l-protezzjoni imtejba ta' tfal tapplika għat-tfal kollha irrispettivament mill-istat ċivili tal-ġenituri. Jiġifieri ma jkollux xaqsam jekk il-ġenituri u miex jew jekk u miex fi sħobija reġistrata. Ftehim fuq dan il-fajl jeħtieġ unanimità fil-Kunsill u dan dal-waqt jintlaħaq. Il-Kummissjoni tinsab impenjata biex tipparteċipa mill-viċin fin-negozjati sabiex insibu riżultat pożittiv għal benefiċċju ta' tfal. Grazzi. Imxi noi, ehm, daw kuvintu domni Steras. Grazzi ta' sewna il-mikrofonu issa l-onorevoli Esteras Ferragot fissem il-PPE għal minuta u Presidente. Grazzi għafna, Presidente. Bla dubju la' Ewlini tal-Unjoni Ewropea huwa eh, iżżomm l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja għalhekk huwa importanti li jkun hemm kooperazzjoni <clears throat> ġudizzjarja dak li xaqsam eh, il-familja fl-Unjoni Ewropea għalhekk li dak li preżentajna f'jannar eh, bil-kollega Sirsa kien qed jipprova jagħti xpruna biex ikun hemm iżjed sigurtà ġuridika ħalli ma jkun hemmx Eh, toqob u dawmin u konfużjoni u tkun il-qofol eh, il-ġebla sewka li fuq nibbażaw eh, dak laqdiet matrimonjali, divorzi u affarijiet simili meta jkun hemm każijiet transkonfinali qed jiżdiedu kif tafu. Il-moviment ħieles ta' sentenzi, dokumenti għax ovvjament l-antana għal ma jkunx ta' preġudizzju għal dak taħt xleta. età ċerti stati membra li għandhom daw il-koppji eh, formali ma hemm ukoll pajjiżi fejle. le. Eh, li jkun tfal li jitwildu minn eh, koppji li ma jkunux miż-żewġin u jkunu de facto, allura naħseb li eh, eh, ma nix namlu xej li niperiklaw eh, il-kooperazzjoni biex nħarsu taħt taħt taħt li taħt. 30 sekund. Grazzi l-Onorevoli Viotti. Nishtiq nirringrazzjak, Sur President, nirringrazzja l-Kommissarju din il-mistoqsija għandha relevanza partikolari u importanti ħafna ċittadini Ewropej. U maftit is-suġġetti u l-possibilitajiet li għandha l-Unjoni Ewropea biex tuħu azzjoni fuq il-liġi ċivili. Fostom għandna Brussell 2A li rigwarda l-ġurisdizzjoni ta' rikonoxximent ta' sentenzi fuq kwistjonijiet matrimonjali u ta' responsabilità tal-ġenituri. Jiena nemmen illi Fiħdan dan il-regolament, fiħdan dan din il-ġurisdizzjoni ta' Brussel tnejna, il-kopji mhux mizzawġin, jew li kellhom per eżempju jażlu isħobijiet reġistrati bħal koppji omosessuali aħna ma jistax ikolna Ewropa li tilleġizla ehm, fuq b'mod antikwat, irridu nagħtu drittijiet ugwali lil kulħadd. Sur Kummissarju, irridu innaħħuhom aħna dawn id-diskrepanzi u nnaħħu d-diskriminazzjoni. Ħafna drabi nitkellmu dwar is-saltna ta' dritt din il-kamra, tkellem kull plenarja nitkellmu dwarha, din hija opportunità fejn l-Unjoni Ewropea tista' tieħu azzjoni. Naħseb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 Din hija kwistjoni ta' drawiet u tradizzjonijiet. Aħna għandna ġenituri li huma li kellhom biss imsieħab wieħed. Din hija ħajja privata maħna m'għandniex nindaħlu. Jekk aħna rridu nkunu li għall din il-verità, mela m'għandniex nindaħlu ma sibx li kummissjoni għandha timpon il politika tagħha kontra pajjiżi li qegħdin jissalvagwardjaw il-verità assoluta. Id-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-Slovenja, fl-Slovakkja u fil-Kroazja jirrispettaw l-Istat ta' Dritt Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata biex ma tindaħalx fil-ħajja tal-familja u nittama l-Kummissjoni iżomma l-weda tagħha. Grazzi l-Onorevoli Hawtara. Grazie tassew, Viċi President tal-Kommissjoni, jina nixtieq nissieħeb mal kummenti tal-kollega Vjotti li issa huwa il-waqt irridu nieħdu azzjoni fuq dak li nipritkaw. Tant aħna mħazbin fuq l-istata ta' dritt li ma, ma nistawx nieħdu riski il-Kummissjoni rabtet idejn il-Parlament permezz ta' din it-teknika tar-rikast. Dan ifisser li aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, dan mhuwiex ġust. Ir-regolament Brussel tnejna huwa skadut suppost jgħin il-moviment ħieles ta' sentenzi tal-qrati ilu 15 sena dan il-regolament ma wasalx il-waqt illi naġġornawh skont il-bidliet li għandna f'soċjetajiet tagħna tal-2003 l-isħobijiet reġistrati forse ma kienux daqshekk komuni, immissa huma issa fejt huma differenti. Il-Kummissjoni għandha tipproteġi id-drittijiet ta' dawk li huma fi sħobija reġistrata. Ehm, Dwamna Guteland dun minuċi xi 30 sekundi. Grazzi, naddu għassa għall-Onorevoli Guteland tal minuta u nofs. Grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea li hija eh, ħabiba ta' tfali importanti ħafna għalek eh, għanna nieħdu tal-interessi ta' tfal eh, dak li xaqsam din il-liġi. Indipendentament mill-situazzjoni tal-koppja, ħajkun hemm iżjed u iżjed tfal li huma li jitwildu minn nies li huma minn pajjiż differenti għanna eżet u tfal li qed jitwildu eh, minn koppji li għandhom eh, sħubija reġistrata, mhumiex miżewġin formalment, hija ħasra li naraw ċerta partijiet ta' din il-kamra għadhom qed jiġġieldu kontra miżuri li jsaħħu id-drittijiet ta' tfal. Il-regolament il-ġdid fortunatament ma jkoprix l-sħubija reġistrata, indipendentament mill-fat li 19 mill-istati membri inkluż l-Svezja jippermettu dat tip ta' eh, sħubija reġistrata. Żwieġ u ħafna drabi huwa mfisser para relazzjoni bejn raġel u mara u dan jfisser li tfal l-istatus ta' tfal mhux ċar ma nistax ikollna dik is-sitwazzjoni. Madana kollu kommissjoni qed tirrifletti dwar x'ħat tagħmel dwar da sħubija reġistrata biex it-tfal jiġu mħarsa öka medborgarnas till... Il-Kommissjoni qed taħseb li testendi il-subija ċivili biex n-nis ikun jisi appella. Grazzi. Noddu issa għall-Onorevoli Rantika għal-minuta. Grazzi ħafna President, Komissarju, kollegi, għandi bżon najt Sfortunatament u fortunatament mhux l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea daħlu eh, eh, żwieġ igwali għal dawk l-għandhom l-istess eh, sess. Sakemm ikonna igwaljanza bej dawk li huma sessi differenti u dawk li huma igwali, dawn għandhom jiġu trattati igwali fil-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Kummissarju, l-argumenti li inti użajt ma jgħidux kontra li jiġu inklużi il nsubija reġistrat. Eh, eh, l-uniku argument li qed naraw il komissjona qed treġġa lura meta faċċata mill-gvernijiet tal-lemin u naqbel mal-kollega li aħna għanna l-defendu l-istat ta' dritt, libertà u gwaljenza. Naħseb li wasal iż-żmien bil-Kommissjoni verament turi l-impenn tagħha billi id-daħħal il-sħubija reġistrati għax iċ-ċittadini għandhom kollha ikollhom l-istess drittijiet. <clears throat> Grazzi. Naddu issa għal proċedura keċ tijaj għandi erba. Komisje da se pristupi parcijalnoj izmjeni uredbe jedina je pri... Il-deċizjoni eh, tal-Kommissjoni li t-regola eh, jħagġa li tajba fil unjoni Ewropea huwa evidenti li l-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-familja ma tirregolax din l-aspett ta' se kritiku u b'forma satisfaktorja. Nħabba li Brussel t titkellem dwar l-arfin reċiproku tal-deċiżjonijiet, <coughs> ma jkunx ma jkunx jista' e, e, japplika u jestendiha għal e, subija reġistrati għax m'għandhomx tifsira f'ċerta stati membri. Allora, Eh, dak li huwa definizzjoni ta' ta' zwiċ, eh, tmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà m'għandix testendi l-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament għax inkella toħloq eh, regolamenti doppju u toħloq problemi bdaj fej dawk li jirregolaw fej għandhom subija reġistrata u oħrajn li le. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tarmonizza s-sistemi legali, mhux toħloq firda jew pressjoni politika fuq l istati membri eh, tala l-Onorevoli Petri. Grazie ħafna. Kellimni jmiss. Eh, jien nixtieq nifraħ eh, l-Sur Grabhart, tajt l-Onorevoli Grappini li verament offrit argumenti solidi. Għanna għat nistennaw li kunem risposta mill-Kommissjoni. L-affarijiet tbidlu fil-pajizi, per eżempju, naraw ħafna eh, minn dat tip ta' sħubija reġistrata u nies li eh, jiexu fl-imkien ikollhom it-tfal mingħajr ma jkunu miż-żewġin. Għanna bżon nizguraw li nufsib daw il-fall, jek dawn jisseparaw eh, tfal jisibu li l-om infusom f mm, legali mux ċara. Kommissarju, inti ħassajt li ma nix nbidlu dan għax wara konsulta pubblika ma tienx kienet tida li huwa neċessarja. Tista' tina kopja ta' din l istudju fej wara da u kemm kemm il-tip ta' sħubija reġistrata hemm u kemm tfal qed jitwildu minn dam. Jew eh, fuq xi qed tibbażi, tibbaża l-idea tiegħek. L-Onorevoli Ħaġi Ġorġo issa. Grazzi ħafna President. Jien nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Gebhardt għax għajmet punt verament sensittiv dan il-Parlament. Jien verament surpriz li din la status tal-tfal fi subija reġistrata maġiċ it-trattata mill komissjoni Ewropea. Kont iżjed surpriz meta smajt risposta tal-Kommissjoni li frankament ma fimx, ma fimx il-risposta tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni għaliex xtajt li din ma tapplikax. Għax jekk inti tinkludu koll it-tfal minn daw tip ta' sbuħubija, tajt li dinja xaħġa qed tiġi tratta minn istati membri. Aħna nabżon nittrattaw din il kaz għax hemm eluf ta' tfal li qed jitwildu li eh, missirhom mhumiex miż-żewġin Naddu s sal-onorevoli Zaborska. Signora Zaborska. Namra Zaborska. Sorry, Mr. President. President. Kommissarju, nafu l-2015 laqqas il-lum mem appoċu l-animu fil-Konsil għal għal regolament. Dak l xaqsam il-liġi tal-familja u l-appoċ għal subija reġistrata. Jena n-repet il-ġustifikazzjoni minn dak il-pajizi li kienu konta taħħa. Mem lebda mandu jkun hemm lebda konflitt. Għas forma diretta tal-prinċipji bażiċi tal-liġi tal-familja fi-stat membru. Ir-raġuni li qed nittrattaw dan il-każ huwa biex noħolqu pressjoni politika fuq dak il-pajjiżi li għandhom ċerta idea dwar x'għandha tkun il-familja u dawk ma jappoġġawx il-daw tendenzi moderni. Verament, għat e, vera sen sorpresa li għed natu lokal da tibta dibattitu. Grazie ħazza. il President tal-Kommissjoni issa. Uh, Mike. I uh, don't worry, it will come. Yes. Oh, okay. Let me thank you again for... Ringrazzjakom għall appoġġ ta'kom, għall appoġġ għall-proposta tal-Kommissjoni u għajmu diversi punti eh, validi dwar il-kontenut tagħha. Eh, f'dan il-punt il-Kommissjoni m'għandix eh, evidenza biżejjed biex tiġġustifika tagħmel proposta biex temenda l-dispożizzjonijiet tal-regolament Brussel 2A fuq kwistjonijiet matrimonjali. Ma kollu aħna zgurajna l-dispozizjonijiet kollha li qegħdin hemmhekk biex iħarsu l-itfal japplikaw eh, eh, forma igwali fuq l-itfal kollha, indipendentament mill-familja li huma jgħixu fiha. It-tfal huma fil-qalba ta' din ir-riforma, is-separazzjoni ta' huma missierhom jew tal-ġenituri tagħhom huma diffiċli għam bżon li jkun li jitniċċaraw situazzjoni taħħom kem jistajkum malaj. U nżommu dimna dejjem l ħjar interes ta' tfal. Aħna għandna bżonn eh, nħaffu eh, l kazijiet interkonfinali u għanna bżon daw regoli kemm jista' jkun malaj eh, għal benesseri ta' tfal. To be absolutely clear. Xinkun ċar, jgħid il-Viċi President, jiena fuq kont fost dawk li ħadu l-inizjattiva tal-liġi tal-partnerijat ċivili fl-Estonja. Jina evidentement votajt favura għax kont wieħed minn dawk li mbutta imma l-għan tagħna issa huwa li ngħinu l-tfal tagħna kemm jista' jkun malaj. Għax qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli. U kif intqal ġiġa minn membri tal-Parlament konġattu da biex nejnu li tfal tagħna għandu jkunem, hemm li jkun għandu bżon jkun hemm unanimità fil konsil Nafu li huwa diffiċli li wieħed jasal għal unanimità fil konsil Li <clears throat> nestendu l-proposta għaliex qed impoġġu l-tfal tagħna f'sitwazzjoni diffiċli li kien mistoqsija tiegħek. Aħna għandna bżonn nittrattaw dawn kwistjonijiet evidentiment naqbel magħkom li għandna bżonn nirrispettaw eh, anki dawk eh, naqbel ma'kom dwar il-żwieġ bej eh, nista stess ġeneru. Grazzi ħafna, Viċi President. Viċi President.